Majestät, im Namen aller Abgeordneten. Majestät, jak fissam il-membri kolla tal-Parlament Ewropew jena nishtiq nil akawnek ġewwa Strasburgu. Dan huwa ta' onur kbir għalina li inti għatawnek hawnhekk eh, iżżur il-Parlament Ewropew għat-tielet darba biex nsaħħu il-biberija fiduċja wkoll. Majesta tijak, madwar sena ilu, ir-rebija arbija bdiet u kienem tama kbira kienem xewqa l-iktar demokrazija u ġustizja soċjali, stat ta' dritt u l-espressjoni u l-libertà tal-espressjoni. Dan kollu għal darbohra u wera li kienet rrieda universali. Ma jista' tiegħek inti kontrarju għal xi oħrajn deċida li ser jagħti każ ta' talba ta' nies tal-ġordan u inti poġġejt lil pajjiżek fit triq ta' riformi ekonomiċi u politiċi. U aħna bħala rappreżentanti tan-nies Ewropej nixtiequ li nkunu ħbieb u msieħba miegħek f'dan il-perjodu ta' eh, trasformazzjoni. Hemm riformi radikali ekonomiċi u proċess sħiħ taftu politiku. Aħna rridu eh, naħdmu ma'kom fuq dan fit-12 ta' Lulju tal-2011. Inti għet li jint favur tal-elezzjonijiet parlamentari bil-partiċipazzjoni ta' rappresentanti ta' partiti eh, ta' rappresentazzjoni u attivi u għabbażi u koll ta' demokrazija parlamentari inti tlabt li kunem uh, gvern li ġi formata bazi ta' dan. Aħna kontenti ħafna li inti eh, ta' sekk favur demokrazija parlamentari u l-istat ta' dritt. Dan ser jiprezentanna. ġieda kontra dubju, disperazzjoni, estremizmu u violenza. Id-diskors tiegħek joffri ħafna stednazzjonijiet u tamiet fost iċ-ċittadini ta' pajjiżek u aħna bħala ħbieb msieħba ser napoġawk li dan il-kliem isir realtà biex bekk isir il-proċess ta' riforma. Għal Ewropa l-Ġordan huwa pajjiż li aħna nħossu li aħna marbutini miegħu bi ħbiberija u mod partikolari f'dawn l-aħħar ġimgħat fejn sar sforz biex ikun hemm medjazzjoni bejn Palestina u l-Iżrael biex bekk iż-żewġ naħat irġgħu morru lura fuq il-mejda tan-negozjar u rajna li jintom għal darboħra jintom alleati maħna għal ġlida għal demokratija u liberta u l-paċi. Ma jistatijak aħna grati ħafna li jinti għata unek u għed nistennew il-diskors tijak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, distinguished members. President, membri distinti tal-Parlament Ewropew, nirringrazzjakom il-koll tal-li l-ajtuni. Rabtiet bejn il-Ġordan u l-Ewropa u ma b'saħħithom ħafna. Huwa iktar minn sempliċement interess reċiproku li jkun hemm eh, prosperità u sigurtà fil-reġjun eh, tagħna u għatwemmin tagħna li f'dan ir reġun ikun wieħed tajjeb kif jixir ilhom iċ-ċittadini tagħna. Dinjità tal-bniedem, libertà u iktar opportunitajiet u progress kif ukoll sigurtà permezz tal-paċi. Irdu nitkellmu dwar il-viċinat tagħna, l-futur tagħna. U hawnhekk jien ser ninaqas magħkom biex namlu dan u dimna għanna rebbija twila fid-dinja rbija. Mur ser tispiċċa fi staġun wieħed u lanqas f'sena. Soċjetà tagħna, soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw sfida li għaddu minn protesti għal programmi mill-kritika eh, għall istrateġiji nazzjonali. Pajjiżi differenti ser eh, jieħdu toroq differenti. F'ċertu pajjiżi dibattitu il-kunsens qed iseħħ. Postijiet oħrajn aħna qegħdin naraw il-firda u reazzjoni li qed wassal għall instabilità u vjolenza fir-reġjun. Hemm turi minn barra li qed jippruvaw jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni. Ir-riski u l-inċertezzi huma reali. Hawnhekk kienet nitkellem f'isem ta' miljuni ta' nies nista' ngħid li id dinja rbija għamet fuq saqajja u għandna sfida d-dimna. min jirrit jara il-messagġi kienu ġaj jidru minn ħafna qabel. L-ħafna snin, il-nies saqsew mistoqsijiet, kellhom xewqat, l-aspirazzjonijiet u kienu din ifittxu riforma ta' vera u rridu jagħtu poter li ċittadini, s-soċjetà ċivili, mod partikolari, il nisa u iż żaza tagħna li ma konnessi mal-bqija tad-dinja il-kriżi globali, l-ekonomija li kellu l-enerġija qed jagħmlu sar l-ekonomija tagħna. Familji Arab li eh, sagrifikaw eh, ruhom biex jedukaw li l olidom li raw li l olidom jitilqu mill-iskola preparati b'xogħlijiet li ma jizistux. Illum ir-reġjun tiegħi qed jiffaċċja l-iktar qatt kbir fost iż-żaża tam qabel ma' kwalunkwe reġun ieħor xaħat sejħila ġenerazzjoni li qiegħda tistenna. Hija kbira ħafna. L-ikbar sitwazzjoni ta' zaza fl-istorja tagħna. U naf li kwistjonijiet ta' zaza huma ferm importanti hawnhekk ġewwa l-Ewropa. Ir-reġuni tagħna għandhom demografiji differenti. Iżda, fuq lat wieħed huma l-istess. Iż-żgħażagħ tal-lum huma l-futur tagħna 100% u ma nistawx nipermettu li zazuh wieħed biss joqgħod jistenna għal xejn. Din ir-realtà qed wassal għal approċċ tal-Ġordan lejn ir-rebbi għarrija. Aħna ħadna din bħala opportunità, isnija bħala opportunità biex bekk nelbu il-problemi u jkollna riforma. Sena l-oħra, aħna ħadna passi meħtieġa medjati biex ikonna dialogu nazzjonali biex nibnu konsens fuq azzjonijiet konkreti. U fukajna fuq il-Kostituzzjoni il-bini il-istisien ta' sistema politika tagħna. Settembru li għadda wara rakkomandazzjonijiet minn Kumitat Nazzjonali terz ta' dokument kollu ġie emendat dispożizzjonijiet ġodda tal-Kostituzzjoni, iktar reprezentazzjoni, partiti b'saħħithom politiċi, protezzjoni ta' drittijiet ċivili u libertajiet tagħhom u wkoll separazzjoni tal-poteri ikbar. Kien hemm affarijiet oħrajn li sarhom bħal pereżempju liġijiet ġodda fuq il-partiti politiċi u elezzjonijiet municipali nazzjonali, kif ukoll leġiżlazzjoni għal orti kostituzzjonali l-ġdida u wkoll komitat tal-elezzjonijiet indipendenti ġdid. Pass li jmiss ser ikunu elezzjonijiet municipali u parlamentari. Pala garantija tal-proċess ta' riforma jiena nħeġġeġ il-Gvern u Parlament biex iżomm mat-timeline tagħna u jiffinalizza il leġizlazzjoni li fadal malajr kemm jista' jkun mingħajr ma nissagrifikaw in-natura inklużiva tal-proċess tagħna. Aħna biss l-nies tal-Ġordan kollha jistaw jibnu il-futur tal-Ġordan. U għenna namlu dan ċertu mod li il-pajis tagħna jibqa post sikur minkejja li reġun qed jisir iktar um, turbolenti minkejja t-teddit u il-kriżi li hemm fil-viċinat. Dan jeħtieġ riforma bbażata fuq struttura bidla komprensiva rispett soċjali u drittijiet tal-ċittadini kollha. Fil-proċess, il-Ġordan jista' jwassal għal modell reġjonali ta' evoluzzjoni paċifika u wkoll demokratizzazzjoni. U jiena fiduċjuż li l-2012 ser tkun sena ta' riforma politika ewlenija ġewwa l-Ġordan. Fost l-iktar passi importanti hemm il-bini ta' ħajja politika b'saħħitha li l-gvern tant jettieġ. Aħna nafu li mhijiex elezzjoni waħda, iżda dawk ta' wara u dawk kollha li ser jisegwu li juru li sistema fil-fatt qiegħda taħdem kif suppost. U aħna natu valur kbir l-rikonoxximent tal-Unjoni Ewropea għal programm ta' riforma tagħna. Xarrejn ilu, it-Task Force il-ġdid tal-Unjoni Ewropea u l-Ġordan intaqa biex jiddiskuti programmi ewlenin li ser jappoġġa il-prioritajiet ta' riforma tagħna. Istituzzjonijiet demokratiċi, soċjetajiet ċivili, kreazzjoni ta' xogħlijiet, ħolqien ta' xogħlijiet, żvilupp lokali, ekonomiku, assistenza umana u oħrajn. Ix-xar id-dieħel ser nagħlqu 10 snin sa minn meta kellna l-ewwel ftehim tas-soċjazzjoni opportunijiet ta' xogħol iktar ehm, swieq ftuħ ta' swieq miż-żewġ naħat u jiena nispera li dawn l-opportunitajiet li huma msaħħa mill minn sobija li għanna issa kbira jistaw ikomplu jikbru u jagħtu l-frott fis-snin li ġejjin. Il-Ġordan segwiet l-għanijiet u mistiġi tagħha minkejja il-konflitt fir-reġun. Iżda, bizzjaj, il-paċi għanda tasal fir-reġun tagħna. Jekk ir-reġun tagħna rrid ikun sikur kemm jista' jkun. Aħna ma nistgħux nippermettu li konna ġenerazzjoni oħra li toqgħod tistenna għall-istat tal-Palestina. Ten years ago. snin ilu, il-istati um, Arab tkellmu fl-imkien għal-paċi. Aħna minna deċizjoni, ħadna deċizjoni biex nkunu nistaw nimxu l-qoddim u mux l-lura. Biex bekk nkunu nistaw nsibu ftejim. Niprivaw nofru accettazzjoni. Inizjattiva tal-paċi. Arbija ġiet rikonoxxuta mill-pija tad-dinja fost tal-Unjoni Ewropea u membri oħrajn. Aħna rridu li l-Izrael jingħaqad magħna wkoll. L-inizjattiva tal-paċi arbija bbażata fuq l-unika soluzzjoni possibbli. Żewġ stati jimxu jitfit f'dinjità u determinazzjoni Palestina sovrana u indipendenti li eh, fuq il-frontiera mal-Ġerusalem, eh, mal-vant tal-Ġerusalem bħala l-kapital tagħha. U kol paċi u sigurtà kollettiva jagħta garantija eh, għal palestina Jiġikur jem settlement skont il-ftejm ta' Nazzjonijiet Uniti u rezoluzzjoni kif ġiet miftema għal status aħari Ah, l-istess saħarin. din l-inizjattiva. Tmur li len minn relazzjonijiet kollha fid-dinja. Id-dinja kollha Iżlamika aċċettata. Dak kollu li kellna dimna għal dawn l-aħħar 10 snin huwa fil-fatt soluzzjoni ta' 57 stat. Hemm xi elementi politiċi li qed jibmiraw għal bidla fid-dinja arbija u jgħidu li nies tal-Izrael li negozjati jistaw jistennew. Ma nistawx nistennew imma. Rebija qarbija qed titlob bisħieħ għar rispett tal-bniedem. Xejn iktar ma jinħas daqshekk kbir daqs l-okkupazzjoni tal-Palestina din is-sofferenza li hemm. Iktar ma jkompli jikber dan is-settlement. Iktar ser jkun hemm frustrazzjonijiet, iktar perikli u affarijiet li jistgħu jisaħħu. Jekk aħna naraw, nindunaw li eh, soluzzjoni ta' żewġ stati mhijiex possibbli. L-Izrael se tkun ħafna iktar il-bot minn sigurtà ta' vera kif suppost u ser jkollhom jgħaddu 20 ta' snin u ġenerazzjonijiet biex nerġa' jerġa' jkun hemm il-paċi fir-raġun. Il-Ġordan qed tara li hemm proċess possibbli tal-paċi. Dan huwa rwol tagħna u tantra istraġeġiku tagħna wkoll u aħna se nkomplu naħsu għal iktar riżultati. Aħna faman din is nixxilna niksbu eh, npoġġu lura negozjaturi madwar il-mejda. Għamilna dan bosta drabi, ma kienx nexxina nagħmlu dan mingħajr ix-xogħol eċċellenti ta' diplomazija Ewropea biktar kontatti mobilizzazzjoni tal appoġġ u kol iktar pressjoni għal paċi. U l-iktar ħaġa importanti li nżommu it-tama, li konna t-tama. F'daw l-aħħar sentejn l-Unjoni Ewropea kienet ħabiba importanti ħafna lina għal dawk fuq iż-żewġ naħat li qegħdin jippruvaw jaħdmu għal paċi fil-vant nofsani. Dak li sar id eh, diskussjonijiet faman kienu l-ewwel passi u ta' opportunità li konna mill-ġdid kuntatti bilaterali. Iżda il-proċess għandu bżonn ta' pass kbir il-qoddim u sħobija tal-Unjoni Ewropea hija ferm importanti. L-Unjoni Ewropea ħadet um, pożizzjoni b'saħħitha għal soluzzjoni ta' żewġ stati kif suppostu ġusta. U jien nista' nara um, settlement legali qed bħalissa li qed ixekkel il-progress. Intom tistgħu tifmu r-riski li hemm ta' dan il-konflitt jekk ikompli dan il-konflitt u x'inhuma minnaħa l-oħra il-benefiċċji tal-paċi. U intom għandkom kredibilità kbira Mm, l-esperjenza li għadkom meta bnejtu istituzzjonijiet demokratiċi, sigurtà u fiduċja. U jiena nispera li intom tistaw twaslu għal dan kollu fil-futur. Bieb, hemm ħafna nies iżda avviċinat wieħed biss u futur wieħed biss. Din hija l-isfida l-Ewropa u l-Vant Nofsani. U fil-fatt, u hija s-saħħa tagħna. Aħna l-kol flimkien għandna ħafna kwistjonijiet niffaċċaw ekonomiċi, politiċi u paċi. Is-soluzzjonijiet huma komplessi ħafna u il-triq il qudiem hija waħda diffiċli. Iżda l-kol flimkien aħna għandna ir-rieda u l-arfin biex inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet li aħna nippruvaw niksbu. U flimkien aħna nistgħu nirnexxu. Grazzi ħafna. Herr Majestät, vielen Dank für Ihre Rede, vielen Dank für Ihre Worte. Ich glaube. Majestat tijak, grazzi tassew tad-diskors tijak u tal-klim tijak. Na naħseb li din iċċabċipa mill-membri tal-Kamra turi illi bil ma dak illi inti prezentajt pala il-linja tijak u dak illi l-Parlament Ewropew għamel mhux biss f'kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġordan imma wkoll l-opinjoni tagħna dwar ir-rwol il l-pajjiż tiegħek jista' jkollu b'mod ġenerali fir-reġjun aħna nħossu illi intom għandkom rwol deċiżiv u dan derbiċċar f'dak li inti qed meta referejt għal rwol tiegħek bħala medjatur bejn l-Iżrael u l-Palestina għal daqstant grazzi tal-li kont magħna llum, grazzi tal-klim tiegħek. Jiena għal darbohra nixtieq ngħid illi ċar fi ċabċipa li inti rajt hawnhekk li jenti smajt li aħna mħasba ħafna u għandu għalhekk ikun hemm żvilupp demokratiku u ġust b'mod soċjali fir-reġjun u aħna qegħdin inserħu rasna fuqek għal kooperazzjoni fuq il-pajjiż tiegħek biex inti tikseb din il-kooperazzjoni fil-vant nofsani, grazzi.